is Panie i panowie, przystępujemy do kolejnego naszego punktu. Signori, ser nibdew l-ispjegazzjonijiet tal-voti dan huwa l-punt li jmiss fuq l agenda Nibdew għal ispjegazzjonijiet ta' rakkomandazzjonijiet mis-Sur Preda. Sinjura Makovej għanda il kelma Grazzi. L-Unjoni